Il-minuti ta' din il-laqa sejrin jinataw għall-approvazzjoni fil-bidu tal-laqa illi jmiss. Sakemm ma toġġezzjonawx. U għalhekk id-deċiżjoni illi ġiet adottata llum ser tingħata ser tiġi mresqa lill-awtoritajiet kompetenti. Nixtieq naġġorna s-seduta nixtieq nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tajba u nixtieq ilkom l-ikla it-tajba. Grazzi.